Sonel dan il-rapport isir dal Issa imissa il-rapport ta' Signora Ries dwar it tħassif rigward is-saħħa malbuta mal-kampi elettromagnetiċi għal erba' minuti rapporter. Grazzi ħafna qabel ma nidħol fid-diskussjoni. Jina minix eh, l-ewel wahda, għasħan kun l aħħar wahda li nikun dan l-artiklu 45 tal-regolament li id-diskussjoni ta' li għana din il-lejla qed jillimita fuq kwistjoni tant importanti għal ħafna mawx diskussjoni ħadd ma ħadd kemm fisim il-gruppi nirringrazzja li kulħadd hekk mħiġ għedin hawnhekk is senjura Jala, is-Sinjura Lakas, is-Sura Damu, is-Sinjura Sinot, is-Sinjura Ferrero u s l-isterroj li Eh, mumiex edin għonek li famiċiklu kważi vojt kważi fil-11, 11 eh, ta' bil-lejl, mux ħazin, eh, ħin, mux ħin ħazin għal-kwistjoni li tolqodda sant ċittadini. Ilu ħafna li l-parlament ma jitrata din il-ħagġa, ilu 10 snin, għax dan il-qasam da jisu seklu għax il-Wi-Fi, Bluetooth, l-antenni tar-relay, l-antenni, il-, l antenni il-telefons ċellulari għaw dawn il-waves kolla li huma dejjin imma hemm ċertu dubji serji dwar kif daw joqtu s-saħħa tagħna rridu nkunu ċari huwa f'kuntest sensittiv li kell infassal dan ir-rapport hemm polemika li hemm tiżid fuq ir-riski li dawn il-frekwenzi baxxi għandhom fuq is-saħħa anke l-komunità eh, xjentifika wkoll qasi qed taqbel fuqhom proposti ambizjużi li eh, nittameġu appoġġati għada. Nħarsu il- zoni u l-popolazzjoni briski, par per l-iskejjel, l-djar eh, ta' xjuħ. Mżon u koll li eh, F'dan il-proċess l-indipendenza u l-arfin espert eh, jiġu imħarsa, ġifiri li xienzati jkunu indipendenti biex għamlu l-istudji tagħhom. Irridu nilimitaw ir raġi li jkunu esposti għal-jom it-tfal tkun hemm eh, prattika aktar sigura anke f'dak għandu x'aqsam ma' ċertu kampanji ta' marti kien L-operaturi jistaw eh, per eżempju eh, jużaw arbli bejnietom, jaqsmu għan bejnietom, anke l kumpani eh, tal-mobile cellulari. Aħna qed ngħidu li għandu kun remiżjoni tal-thresholds tal-valuri limiti. Però din il-proposta ma ġiġ mal-quta mill-Komitat tal-Ambjent imma f'Settembru li għada kelma b'kelma fil-qafas ta' rapport fuq il-pjantazzjoni Ewropew fil-qasam tal-Ambjent u s-saħħa 2014-2010 daġi adottat din il-politika li għedin tmexxi l-Kommissjoni li tqisa tala għajnejja, niskuża ruħet qed nuża din il-ħaġa li mhix qed ikkontribwixxi biex eh, twassalit għadċares qed jistennew iċ-ċittadini, l-esperti eh, kolħat mill bnidem mid fema ħafna drabi eh, jgħidu affarijiet li huma favur il- l-operaturi, ħafna drabi mbagħad jitkellmu dwar dawk li qed jiltaqgħu eh, ma' dawn l-aspetti. Hemm klawzula eh, biex fl-2015 ikun hemm reviżjoni biex naraw jekk din it-taħlita ta' dawn ir-raġġi ixter tkun eh, responsabbli għat-tumuri tal-kankru, din mhix l-approċċ tajjeb u ma rridux li fil-ġejjini jgħiduna li aħna konna ħatja għal dawn il-potenzjal ta' periklu għas-saħħa. Mardux prinċipju ta' nuqqas ma' prinċipju ta' azzjoni biex innaqsu l-inċertezza hija din definizzjoni dinamika u progressista li aħna llum qegħdin immexxu l-qudiem f'dan il-qasam sensittiv ta' dawn ir-raġi elettromagnetiċi u għalhekk ir-reżoluzzjoni alternattiva proposta mill-grupp tal-ħodor Jiena eh, favori rrit din il-ħaġa eh, dint tmur lura l-proposta oriġinali tiri naqsu l-limiti eh, il-baxxi pal qed jagħmlu diġà għaddista stati membri u anke raġuni ri ir-reġun ta' Brussell u ta' tal-Valonja li ikun hemm 41 eh, volt għal kull metru dak li għandu xaqsam ma' telefon ċellulari. Mela biex nala jina nishtiq najt li l-avanzi li qed jipproponi dan ir-rapport ovvjament irridu nappoġġawhom u nipproponi nvotu fuqhom għada. Sur President, Sur Komissarju, nixtieq un restaq żewġ messaġġi. Id-dossier tar-raġel elettromagnetiċi għadu miftuħ u jiena perswaza li il-Parlament ħarġi tratta din il-kwistjoni l-Unjoni Ewropea għanda eh, verament tara li kunem diskussjoni fuq din il-ħagġa li għalissa huwa biss eh, fuq il-livell legali li qed issir din id-diskussjoni. Se ngħaddu għall-Kummissarju. President, signori, Nishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropej u lilek Signora Ris pala rapporter għal dan ir-rapport fuq inizjattiva propja dwar il-kampijiet elettromagnetiċi. Dan uh, huwa suġġett topiku li għal ħafna ċittadini fl-Unjoni Ewropea u wieħed kontroversjali ħafna fil-fatwa suġġett importanti ħafna u importanti għalina hawnhekk ukoll. Eh, meta wieħed iqis kemm kumpless eh, dan is-suġġett u l-emozzjonijiet li jqajjem huwa importanti illi aħna niġbru l-fatti inħarsu lejhom b'mod oġġettiv u għalhekk għal din ir-raġuni il-Kummissjoni eh, għandha ħatistenna u tara u timxi ma dak li intalab minna mill-Kunsil fl-1999. Aħna nafu bil possibilità tal-periklu ta' dawn il-kampijiet elettromagnetiċi u l komissjoni qed tibqa' qed tipprova tibqa' minn quddiem biex tara l-istudju li huma dejjin ir-rapporti li għanna mill-Komitat Xjentifiku Tekniku ġi adottat fil-bidu ta' din il-sena u forsi nistanżit illi l-iżviluppi fl-istati membri u l-każijiet fi Franza illi smajna ħafna smajna ħafna dwarhom għax kienu qoddim il-qrati dwar eh, il-valuri tal-emissjonijiet limiti. Eh, dan aħna kolla edin eh, insegwuhom u nisana sikura l-Parlament illi il-mozzjoni li hemm eh, li saret mill-Parlament aħna ħan iswa b'mod tajjeb ħafna nix insemmi xi punti eh, u ngħid li tiġa hemm qafas fl-Unjoni Ewropea fejn hemm il-valuri limiti tal-limiti li jagħtu il-protezzjoni Eh, dawn tiġa twafqu dawn il-limiti tal-valuri. aħna nafu li forsi se jkun hemm tibdil fil-ġejjini, però l-istudji xjentifiċi li għandna sissa ma jurix li aħna ma jurunix li aħna bżonn nbidlu il-valuri li tiġa hemm nkomplu nagħmlu monitoraġġ ta' dak li qed isir u jekk ikun hemm bżonn li jitbidlu eh, dawn jitbidlu il-Kommissjoni lesa li taħdem organizzazzjonijiet differenti biex tassikura illi eh, tifem xikun għaddej il-Kommissjoni ħataħdem ma eh, dawk kolla interessati eh, biex il-ċittadini kunu protetti minna. Għawnek rrit nejt ċar illi il-riċerka li qed issir ħatibqa' issir tiġi appoġġjata minna. Grazzi. Grazzi, Grazzi ħafna, Sur Kommissarġ qed prova li matul id-diskors tiegħek kon qed nippruvaw nilimitaw ir-raġġi elettromanjetiċi f'din il-Kamra. Ħan fuq dan għada il-ħamis ovvjament. Issa fl-aħħar net baqalna l-aħħar rapport. Dan ir-rapport ta' Ursula Gadżek fuq il-problemi u prospettivi marbuta ma' ċittadinanza eh, Ewropea tal-Unjoni Ewropea, rapporter għal erba' minuti. Mr. President, Su President,